dan id-deċiżjoni nitkellmu fuq deċiżjoni ta' ta' dwar politika trasferenza qasam ta' taxxa, anzi dibattitu konċent politika dwar it-taxxa u ngħaddi il-kelma issa minnu fih lill kollega u għaw il-Komissarju Moskovici fi il eh, Kommissjoni. Grazie ħafna, kummissjoni. Grazie President. Kienet illi ikunem iktar veduta politika fuq dan is-suġġett tajt il sinjura Kalil, rapporter, mhux eh, business as usual, u il-Lux eh, Leaks kas u kol eh, talab għal politika għal tweċipa politika l-Parlament Ewropew rrid jieħu pożizzjoni politika u ma jagħmilx bħal dik ikun ma ġara xejn. Għalhekk dan il-rapport jiġi para riżultat eh, tal-deliberazzjonijiet tal-Komitat Ekon kien hemm bosta emendi li juri l-importanza ta' dan is-suġġett li jixtieq waslu messaġġ politiku ċar kien hemm ħafna proposti mod speċifiku nistgħu nitkellmu fuq il-kwestjoni relatati mal-ambjent ta' ġustizzja soċjali fil-politika ta' taxxa, kien hemm ukoll konsens fuq il-taxxa tal-kapital tal-risorsi ta' tħul, dividendi u securities, kif ukoll fuq il-kontroll ta' vetturi finanzjarji biex jiffaċilitaw l-eviżjoni tat taxxa. U ħafna eh, kollegi uh, kelmu ħafna fuq dan is-suġġett kif ukoll l-użu tal-proċedimenti biex inżidu l baġit tal-Unjoni Ewropea jew il-Fond favur il-klima jew għall investiment strateġiku. Id-diskussjoni wkoll uriet it-ħassib kontinwu tal-Parlament Ewropew fuq il-corporate taxation mod partikolari il-tax base, il-CCCTB, il tax base il ccctv il ccctb kif ukoll il-kontribuzzjonijiet minimi tat-taxxa kien hemm bosta proposti li huma marbutin ukoll mat-tassazzjoni u l-kompetitività tal-kumpaniji Ewropej kif ukoll elementi fuq it-trattament tat-taxxa tal-SMEs. Imma nagħlaq nixtieq ngħid li l-Parlament Ewropew għadu maqsum fuq dawk li huma favur il-koordinazzjoni u dawk favur l-armonizzazzjoni. mħabba il-Swiss Leaks, il-Lux Leaks, dawn il-każijiet imbuttaw il-kollegi tagħna biex jitennu l-importanza ta' iktar monetizzazzjoni fuq kwistjoni tratati ma' taxxa u nużaw is-semestru Ewropew u eh, kwistjonijiet oħra bħala aċċess għal finanzjament għal kontribwenti onesti. Il-Parlament Ewropew kif għadna fil-proċess ta' kompromess eh, uraw pożizzjoni li kienet waħda tajba, pożittiva, biex jġibdu kontra il-tax planning aggressiv fil evażjoni ta' taxxa u nimminimizzaw l-iskart u li hemm bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx u għalhekk dawk li huma sistemi ta' taxxa eh, nsaħħu l-imprenditorija u nappoġġaw l-SMEs. Hemm bżonn li nkunu nafu iktar fuq il konsegwenzi soċjali tal-politiki Eh, tat-taxxa, speċjalment għal persuni l-iktar vulnerabbli dawn huma sensiela ta' kwistjoni nistgħu wkoll niddiskutuhom fil-futur fid-dawl ta' inizjattivi ġodda u ntejbu wkoll definizzjoni ta' tax havens, sanzjonijiet għal dawk illi jgħinu il-frodi, il-country by country reporting, il-profit shifting, l-FTT u il- u waħda mill-affarijiet importanti kien is-suġġess tal-skambju awtomatiku ta' informazzjoni biex biex ma jkunx possibbli li jkun hemm ehm, rapport rapporti li ma jkunux trasparenti bejn pajjiż u ieħor huwa importanti ħafna għall Parlament Ewropew li turi pożizzjoni soda tagħha kontra kull tip ta' prassi mhux trasparenti li tnaqqas ċertezza legali tal-kontribwenti u taweċ il-kompetizzjoni tas-swieq u aħna nilqgħu il-proposta tal kummissjoni fuq it trasparenza biex niċildu kontra l-evażjoni tat-taxxa u intennu li l-provista ta' informazzjoni mhux biss mhux ma tistax tkun iktar miċħuda minħabba eh, divulgazzjoni tal-informazzjoni u ta' xi sigriet industrijali u professjonali ma bżonn li nibqgħu xettiċi għax din id-defikazzjoni mhix għadha ċara l-konsekwenzi għal dawk li ma rispettawx hawn il-kriterji. Minkejja il- Nuqqas taftijem nistgħu ngħidu li dan ir-rapport huwa koerenti huwa preċiż u nagħlaq billi ngħid dan ir-rapport meta it-triq għal responsabilità trasparenti soċjali favur l-imprenditorija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sinjura Kajli, eh, tajnik ftit iktar eh, ħin, imma għanna tart, aħna edin tart, u mal-ewwel nadi il-kelma lill-Komissarju Moskovici, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri membri ta' onorevoli membri tal-Parlament Ewropew nixtieq ringrazzjakom din l-opportunità biex nitkellem fuq it-taxxa eh, u tassazzjoni fl-Europa. Illum eh, din eh, naqblu din naqblu ovvjament fuq il-fiskalità tal-imprenditorija fl-Europa li mhijiex effiċenti inqas ta' regoli u daw kollha joħolqu problemi fondamentali l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. L-ewwel net regoli fiskali ta' spiss eh, eh, jaqsmu eh, is-suq is-suq u l-kumpaniji Ewropej u internazzjonali m'għandhomx aċċess sħiħ u ovvjament ixxeklulhom it-tkabbir tagħhom. U mbagħad l-awtoritajiet fiskali ma jistawx iżjed jiġbru kif suppost id-dejta u għalek ċerti kontribwenti, per eżempju, għandhom pianifikazzjoni fiskali aggressiva u jisfuttaw dawn id-differenzi, dawn l skartiti li jeżistu fis-sistemi fiskali u sati membri huma stess ximdaqqiet jamlu kompetizzjoni kbira ta' bejnietom akkanita ħafna u għalhekk wara s-sistema unika illi huwa għal profitt ta' dawk li jum dawn messatat setat u għaskapitu tal-iktar eh, vulnerabbli, aħna qegħdin naraw illi din għal stess tal kontrat soċjali bejn iċ-ċittadin u l-autoritajt pubbliċi li għad l-sfida kbira hawnhekk. Għalek aħna qegħdin situazzjoni kritika illi titlob u talbet situazzjoni b'saħħitha u għalhekk l-għaniet tagħna huma l-istess bħal tagħkom, għandna bżonn nerġgħu jkollna ġustizzja soċjali fl-Istati Membri u u su intern fiskali b'qafas trasparenti prevedibbli biex l-intrapriżi kun jistgħu jinvestu u l-konsumaturi jħossuhom fiduċjużi U mbagħad għal din laqda monetarja għal dik waħda diġitali, pereżempju tkellimna dal-għodu kif ukoll l-Unjoni Enerġija. Soluzzjonijiet jeżistu għal xi wħud daw dawn l-aħħar snin l-implementazzjoni titlob ukoll impenn minn kulħadd l-ewwel net mill biċċa gwer tal-istati membri illi għandhom l-aħħar kelma fuq din il-kwistjoni bżonn li jaqblu fuq is-soluzzjonijiet ambizzużi li se nresqu u l-Komissjoni ta' Jean-Claude Juncker għamlet priorità il-ġida kontra l-evażjoni fiskali u nixtieq insisti il-Kummissjoni Ewropea għadha kemm ħadet miżuri b'saħħithom ħafna favur la trasparenza fl-Unjoni Ewropea l-ewwel net permezz ta' proposta ta' direttiva fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq is-sentenzi uh, eh, fiskali u fuq it tax havens, ġifiri Eh, ikun hemm disponibbli eh, informazzjoni fuq id deċizjoni tal-imsiebħa eh, kollha u hekk ikun hemm impenn b'sod ħafna favur trasparenz biex l-Unjoni Ewropea tkun dejjem fl-avangwardja meta niġu għat-tassazzjoni kif qed tirrakkomandaw huma fir-rapport ta' kull sena fiskalità il-setturi kollha jkun jafu fuq l-esiġenzi attwali dak li għandha bżonn l-industrija Ewropea biex xejn informazzjoni tkun pubblika abbażi ta' rapport għal kull pajjiż. Ċifi dan huwa dibattitu il komissjoni tixtieq ikollha lesta li kollha mal-Parlament. Il-Komissjoni ma ħadiċ għadha deċiżjoni kif nistgħu nimxu qudiem għandna bżonn nitlu iktar fid-dettall, imma pass pass nimxu flimkien biex nagħmlu din l-analisi li hija importanti ħafna l-pożizzjoni futura komuni l kwistjoni tal-post fejn il-profitti hemm bżonn ikunu ntaxxati huwa ħaġa rilevanti ħafna fl-Unjoni Ewropea mħabba l-karatteristika unika tagħha u l-esistenza ta' żona ta' monita waħda u swieq ta' 28 eh, sistemi differenti aħna ranna regoli tagħna, prioritajiet tagħna, l-anijiet tagħna. U l-Unjoni Ewropea tista' seraħ fuq ix-xogħol tal-OECD imma mhux biss fuq dan ix-xogħol u għalhekk ix-xogħol tal-Kummissjoni għal-2015 tipprevedi fid-daw tal-evoluzzjoni tal-suq dinji pjan eh, ta' tassazzjoni ta' dan is-suq uniku fejn il-profitti hemm bżonn ikunu intaxxati fejn il valu u maħluq. Ġifieri din il-katina ta' produzzjoni dan il-pjan ta' azzjoni jippermetta li konna nerġgħu diskussjoni fuq is-sisa ġifieri is-CCTB inkunu nistgħu narmonizzaw il-basin tax-xabli għal bosta kumpaniji li operaw b'mod transkonfinali fil-Unjoni Ewropea Ġifiri mux biss ikonna suq intern iktar kompetittiv imma nillimitaw il-possibilitajiet ta' manipolazzjoni fiskali minn dawn il-kumpaniji u għalhekk niprevedu kolazzjonijiet fuq meta qasira ta' żmien biex nippermettu il nipplementaw fl-Unjoni Ewropea soluzzjonijiet li diġà jkunu maqbula fuq livell dini pereżempju fuq il-G20 u għa previst il l-Kommissjoni tadotta dan il-pjan ta' tazzjoni fit-tieni fażi tal-proċess tagħha qabel is-sajf fil-bidu ta' Ġunju jiena żgur illi l-Assemblea tiegħek tagħkom permezz tal-komitati ta'kom bħal ekon ikun jistgħu jagħtu kontribuzzjoni eh, pożittiv ħafna dan il-pjan jiena nixtieq ngħid kemmtejn issa fuq żewġ suġġetti l-ewwel net il-CCCTB u il-qafas ambizzjuż ta' taxxa fuq it transazzjonijiet internazzjonali dawn huma kollha priorità li l-Kummissjoni taqbel mal-Parlament kif qal il-President Juncker fil-orientazzjoni politiki tiegħu. Eh, fil-fatt aħna nħeġġu riformi fiskali li ek ma jkunx hemm bżonn illi nisalvaw il-banek u jkollna ħafna spejjeż u kemm jista' jkun l-amministrazzjoni eh, tkun ħafifa u għalhekk jiena kuntent fl-aħħar konsil ta' Ekofin f'Jannar stati membri illi parteċipaw uraw il-rida tagħhom illi eh, joħolqu qafas armonizzat mill-ewwel ta' Jannar l-2016 u nieħu nota tal-fatt ukoll stati membri tal-Kooperazzjoni msaħħa għal ukoll illi hemm bżonn ikun hemm bażi intaxxata l-iktar wiesa possibbli ma' rati baxxi biex naraw l-konsekwenza reali fuq l-ekonomija u delokalizzazzjoni. Is-servizzi tiegħek tal-Kummissjoni dejjem se joffru appoġġ tekniku lill istati membri biex ikun jistgħu l-aktar fis possibbli jaslu għal ftejjim spirtu ta' kompromess u apertura għabbażi tal-proposta minn tal-Kummissjoni. Nala u fuq il-posta diretta nixtieq eh, intenni id il komissjoni fil-bidu tal-mandat tagħha eh, tal-bidu għas-sensiela ta' ehm, miżuri tal-VAT biex innaqsu l-piżi amministrativi u adottat s sistema definitiva tal-VAT u għana nipreferixxu l-approċ globali b'miżuri ad hoc pilastru pilastru eh, fid-dawl ta' negozjati fil-Kunsill u għax waslu għal soluzzjonijiet inkoerenti, inkom tafu fuq kif l-affarijiet ximdaqiet kif jaslu u għalhekk hemm bżonn nirriflettu fuq ir-rata tal-VAT. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura Kajli għal rapport eċċellenti tagħha u jiena ovvjament għad dispożizzjoni tan il-Parlament biex ikun nistgħu nimxu id fit u navanzaw flimkien u anki mal-Komitat eh, Taxxa eh, u l-spirtu hemm bżonn li jkun wieħed ta' trasparenza u ta' kollaborazzjoni ta' bejnietna. Thank you, Commissioner, for your contribution. We now open to the speakers list and our first speaker. Grazie mela. Mr. Stulian. mill-Kommissjoni spakka ta' trasparenza taxxi Sibni ċert eh, li l-introduzzjoni -tal skambju automatiku ta' informazzjoni bejn l-istati membri meta niġu għal deċiżjonijiet ta' taxxa jilqa' id-domanda ta' ċittadini. Għaliex dawn irridu soluzzjoni ċara u sempliċi għal problema għaliex jekk kan intaxxaw il-qlieħ dan irid iseħħ fil-pajjiż fejn il-qlieħ qed isir. Ma jistax ikun hemm trasferiment ta' profitti minn pajjiżi oħrajn għabbażi individwali jew minħabba Eh, prassi ta' creative accounting. Pjan ta' introduzzjoni mill kommissjoni nin l-aħħa dwar evitar ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa. Nixtieq ringrazzja r-rapporter. U bħal ħaddieħor u wkoll nixtieq nagħmel proposta fuq. Indi importanti hawnhekk. Ja biss kooperazzjoni qrib bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi illi aħna ser mexxu l qudiem meta niġu biex niġildu kontra l frodi tat-taxxa u evażjoni tat-taxxa u nibidlu profitti pajjiżi oħrajn. Grazzi. Bizna il-ħin allokata għal dibattiti tagħna b'nofsija. Allora nipproponi musa se nieħdu blue cards. Għax ħafna li jridu blue card, imma nittama li tistgħu tifhmu il għaliex ħanejt qed ngħidlek li mhux se jkun hemm blue card. Naddu għal Sinjura Ferreira fidejk jogħġbok. Grazzi President, Kummissarju, fil-pajjiż tiegħi Portugal, bħal ħafna oħrajn kumpanija żgħira sista li rnexxilhom eh, eh, evitaw il-kriżi Jridu jirbħu 23 jħallsu 23% fil-profitti tagħhom. Imma mbagħad għandek kumpaniji kbar bħalmija Amazon, Starbucks, IKEA, daw jirnexxilhom illi kollhom jinnegozjaw kif jaqblilhom u jħallsu biss b fil-mija taxxa billi jħarsu differenzi, jħaraw differenzi bejn istati membri differenzi l-istati membri. Jiena wkoll jiena jekk biex inkopri nefqa essenzjali edukazzjoni s saħħa u jew nappoġġa il-xjuħ, jista' jkun il-kumpanija tiegħi żgħira tista' tħallas 9% tal-GDP ħabba abbus tal-regoli ta' gvernanza ekonomika u disa minn l-ikbar pajjiżi fil-Portugal li iktar jikkontribwixxu kieku biex jibbilanċaw il-budget pubbliku minn flok imarru lek jibiċaru lek il kwartiri tagħhom x'imkien ieħor. U jibbenefikaw mill-differenzi fit taxxemmek hemmhekk, ġifieri kus prassi ta' tax dumping miex aċċettabbli. Il-regoli ġodda ta' kommissjoni jfisser li dawn ir-regoli ħajkunu ta' bil-fors. U għawek mexin fi triq it-tajba. Jina grata lejn il-Kommissarju eh, Moskovici. Xorta ħafna miżuri li jridu jittieħdu biex iġidu kontra il-tax havens illi neħħu il-bażi tat-taxxa għal kumpanija dak li huwa country by country reporting u l-isforzi tagħna illi juru jena bżonn inkunu determinati f'dan il-fajl. Il-Parlament Ewropew huwa determinat illi jikkontribwixxi għal dan l-approċċ ġdid tal-politika ta' taxxa jinsamaw ħafna illi Apart il-fatt illi ħajkonna l-kwaċ l komissjoni aħna nisamaw li ħajkonna l-ċess konsens meta niġu għal-kwaċ tal konsil ċittadini tagħna qegħdin jitolbuna dan l-appoġġ mill-istituzzjonijiet kollha, dik qed toġiba li aħna nagħtu. Grazzi. Grazzi, Sorveri kuġmuk. Grazzi tassew. Minkejja l fat li fiħdan l-Unjoni Ewropea aħna għandna ċertu taxxa armonizzata pal VAT jew oħrajn li mhumiex armonizzati bħal eh, huma impost individwali fuq l-imprizi. E, xorta waħda hemm nuqqas ta' konverġenza. Għal-biċċa kbira tal tal-pajjiżi minħabba nuqqas tal-VAT, tal-evażjoni tal-VAT, aħna għandna kriminalità dak imsejħa carousel fraud illi jagħmlu transazzjonijiet fittizji bejn l-istati membri biex jkun jistgħu jieħdu l-VAT u ma jħallsux it-taxxa. Minimur kontra l-idea tal-li il-VAT. Dan sfortunatament għandu ħafna ħafna batija għal kumpani oħrajn, żgħar, ħabba l-kriminalità tal-fażjoni tal-ħas taxxa u rridu nevitawha. Dispeċini illi jiena għat ikun daqshekk stretta fi dibattiti li tiġi ikun sobhom għall-ħin għax xi ma rridx neħli l-ħin laqgħa ġifieri ngħaddu issa għall kontributur li jmiss għal żewġ minuti Signora Vanina Nhoisen. Mm, Komissarju, President tal-Konsil, onorevoli membri, jina minix li għet li jina interessata f f'kussjonijiet ta' evażjoni fiskali, kwa ħares leja bi strabbetta li xqalu li dinja kussjoni ta' sew monotona bħala suġġett. Ibalum il-ġurnata l-affarijiet Mm, nbidlu. L-affarijiet mhumiex pożittivi għaliex l-Axleaks hija l-kawża ta' dawn l-interessi. U aħna nqegħdin f'każ fejn jridu ħassu iktar taxxa u dak qed jagħmlu l-SMEs. Imma meta tqabbilhom ma' kumpaniji kbar multinazzjonali jkunu jistgħu eh, jaħarbu mix-xibka tan netwerk Aħna rridu allura nużaw din l-ispinta biex nagħmlu passi l qudiem irridna naraw x'qegħdin ngħidu fuq x'qegħdin nitkellmu. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-frodi fiskali, evażjoni fiskali u qegħdin inħawdu il-kliem. Aħna rridu naraw x'inhuma il-tax havens u il-definizzjoni li għandna tagħhom u naraw qed titkellmu qegħdin fuq l-istess qed titkellmu fuq l-istess ħaġa. Grazzi. Grazzi tax-xogħol li għamiltu biex ikollna nkunu trasparenti. Aħna naqblu għaliex fit trasparenza hija essenzjali essenzjali ħafna. Tinja problema globali u ma tibdax ruħa biss l-Ewropa. Ġifiri, mibba mod ħna qegħdin niskelbu fuq it-trasparenza. Grazzi, President. Issa, l-Onorevoli Mattijax. Grazzi, ninqas nistgħu ngħidu fuq is sistema ineffiċjenti u inġust. Dak li aħna rajna l-aħħar snin ħabba l-kriżi finanzjarja li qed tisirar minn fid-dawl tal-awsterità hija ħafna kompetizzjoni tat-taxxa. U il tnaqqis kbir fi dħul eh, huwa inkredibbli qed nitkellmu dwar il-konsolidazzjoni tal-budgets. U aħna ma stawx nifmu kif hemm dan il-konsum għali fuq it-taxxa u xogħol Iżda mhux l-istess jod fuq kumpaniji kbar, għal kumpaniji kbar. Li hija devastanti għaliex għal membri fi żona euro. Għax minn u sinjur qed jistana aktar u minnu fir qed jisir iktar fqir. U hemm użu li huwa skandaluż tal-frodi tas-taxxa li għaddejja, il-laks li għalina huwa biss qegħdin nimmissu biss mal ma li nigrifu il-witch hawnhekk. Kull sena il-vażjoni ta' taxxa u frodi ta' taxxa ġustizzja permanenti. 19 l-ikbar kumpanji fi Portugal. ċaqalqu il-head office tagħhom, il-kwartieri tagħhom, Londra biex ma jħallsux rata ta' taxxa ola. U għal-pakket, allora din fuq il-pakket li proponaw il-Kommissjoni fuq trasparenza per eżempju, musa konna miżuri da tomma miżuri u għal 1977 1977 posti l fis fisseħ, Imma di suppost trasparenza u skompita informazzjoni bil awtoritajiet Mija minna miex ma tiżistix. Sir Scott Cato. Għal ħafna taxxa hija ta' interess kbir pal kooperazzjonijiet jistgħu jgħidu huma jaraw kif jagħmlu biex jaħarbu milli jħallsu dak li huwa li għandhom jħallsu s-sen tagħhom. U ħabba fekk l-uffiċċju pubbliku huwa bla dħul u l-gvernijiet ma jistgħux jinvestu fl-infrastruttura neċessarja u li jipprovdu għal-ċittadini li tant iktar għandhom bżonn. Huwa essenzjali illi il-protezzjoni tas soċjetajiet ċivili tagħna jridu nevetaw illi jkun hemm evazzjoni tat-taxxa u evitar ta' taxxa u pjanar aggressiv. Dan l-evasjoni ta' taxxa jew evasar ta' taxxa jista' jwassal għal fatt li eh, l-kumpaniji eh, kbar jagħmlu negozji li jaqblilhom kif jaqblilhom u kif eh, jistaw jagħmlu kra lieh u li kumpaniji żraqat mistgħu jagħmlu. Aħna bħala ħodor nisolbu li jekk nlettu ħanalqu is-suq wieħed Mela dan irid isir permezz ta' stazzjoni ġusta madwar l-Unjoni Ewropea biex konvenzjoni ġusta bejn kumpaniji żgħar u kbar. fil li għaddit wara li ħarġu fil-pubbliku il-negozji skandalużi li kien hemm bej President Akizmin u l-bqija tal-pajjiżi kienet li aħna għandna bżonn intuhom iċ-ċans li solvu problemi qabel ma jiġu mkeċċija min kien involut. Aħna sfidajna Juncker illi jew jagħmel xi ħaġa jew jitlaq. Ġimgħa li għadiet rana proposta tal-Kommissjoni u ma sibx tistaġbu li aħna konna żappuntat immens. Il-proposta fuq il-kapita informazzjoni bejn l-Istati membru huwa neċessarju u xi ħaġa nilqgħu għax dan jiċċara obbligu illi ilu hemmhekk mill-1970 ma ġiex applikat sew. Kieku ġie applikat sew kien jaċċerta illi dawn il- din l-evażjoni ta' taxxa ma kienx ħadd inħebba dejjem. U però din huwa biss waħda minn ħafna miżuri tistgħu jittieħdu biex intejbu tassazzjoni, tar tat-taxxa. Allura jiena kuntenta li qed ninteressaw din il-kwistjoni ta' kompetizzjoni tat-taxxa. U speċjalment il-talba għal bażi tat-taxxa konsolidata komuni, nilqgħu wkoll l-istabbiliment tal-Kumitat Speċjali biex jinvestigaw kwistjonijiet tat-taxxa madwar l-Unjoni Però bħala mill-ħaġa ħadd mill-ħodor jiena tassew konti appuntata li dis-sena li ħatalaq Pariġi fuq negozjati tal-bita fil-klima l-ikbar emendi li qed jitkellem jitlob għal tassazzjoni ekoloġika u l-eżazzjonijiet li nataw l-industrija tal-avjazzjoni u d-naħija ta' sussidji tal-fossil fuels ma ġewx aċċettati. Jridu niftakru wkoll li taxxa meta tintuża mod strateġiku jista' jipprovdi inċentivi biex imorru għal eh, del ta' ġejjin aħna nixtiequ għal tfal tagħna waħda ta' ġustizzja. Grazzi. Grazzi Surzanni. Grazzi kienu għaluna li wara skandlu LuxLeaks aħridna kalla bżonn nagħmlu xi ħaġa illi il komissjoni kienet ser tagħmel ħafna biex tġira skont l evazjoni tat-taxxa li jifavorixxu xi stati membri bħalma aħna l-koll konna nafu. L-istess President Juncker bħala espert tas-settur b'sin twal ta' pratika f'Lussemburgu kien garantisċa li kien ħajjaħdem u personalment biex jiġi kol dan il-fenomenu mhux biss jemlu ħsara l-Istati membri imma jimminaw il-konċett tal-Unjoni Ewropea illi anki f'dan il-każ jidher illi għandha eh, paċċa ta' sewda fejn kulħadd ikun jipprova farfar fuq ħadd ieħor mezzi mhux legali. Kien hemm mezzi differenti minn dak li jiġu proposti minn Kummissarju Foskovici. Jekk għandna komplu ninjoraw bi informazzjoni b'saħħtu u ta' bil-fors u li jekk faċilita ċess dokumenti Il-kwestjoni ta' għu waħda jekk aħna għusan r-regoli jekk aħna nippermettu dawn ikunu legali, situazzjoni ma tinbidel qatt u ħankomplu niġildu fuq it-trasparenza ta' situazzjoni minn ma ksoggu xejn. Mela, għal dak li huwa 500 miljun ċittadin Ewropew hemm għalihom din ir-rida li neħħu id din id-distorsjoni kif nistgħu nitkellmu fuq Europa solidari jekk aħna nħallu li d-affarijiet jibqgħu għaddejjin. Grazzi. Revi Korbi Mika. Id-diversità kull qasam hija importanti jiġifieri f'kull qasam aħna nitolbu armonizzazzjoni totali. Jekk il-kollega tagħna mill-Portugal qed jgħid illi il-nies sejrin l-Olanda biex ġestu l-impriża um, tagħhom mela l-Portugal jridu jnaqsu il-miżati u jirġgħu jmorru l-Portugal kumpaniji irrid ikun hemm kompetizzjoni. Issa tim membri li jkun kompetizzjoni biex Eh, kollhom dawn l-imprizi li għahet kollu konfetizjoni, aħna għus nibżaw fuq il totalerizmu u unifikazzjoni għan li jirrenja u għalek l-Unjoni Ewropea fil fimati għanna bżon il-naċtu għalem darba l-dejjem. Skużani, jesis kollegi, ħankomplu dibattiti tagħna minuta u nof, surbat. Grazzi, aħna nirringrazzjawkom tal-fat, il-Kommissjoni Ewropea ħada ċertu xogħol fuq dak jenu xaqsam l ta' tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa daw ma kienux biżejjed u minnu u neċessarju li meta niġu għal trasferiment automatiku ta' informazzjoni bejn l-istati membri, għanna nibdew minn hemm l-istati membri ma jistawx eh, ikomplu għaddejjin din it-triq. Aħna rridu konna skambju ta' informazzjoni li għal viabli u neċessarju meta niġu għall OECD u l-ftejjin globali fuq it-trasferimenti tat-taxxa nimplementaw għan bisħiħ u nikolna kondizjonijiet xirqa għat trasparenza importanti u koll li kommissjoni bħedin iġu għal-introduzzjoni ta' bazi ta' taxxa korporata li tiħu dawn il-mizuri u dawn dan il-proċess jirġa jimbeda taħt il-bazi ta' taxxa korporata soda. Importanti li l-Kommissjoni tħares lejn il-xogħol ta' kodiċi ta' kondotta u tejn u tejjeb il-metodi ta' xogħol. Tagħhom irridu nkolli verifikaw informazzjoni li tagħna minn multinazzjonali imma mhix biss li jkun importanti li jkunu burokratiċi u jkollna obbligi fuq pajjiżi kollha. Aħna rridu naċċertaw illi jkollna iktar investiment fi kumpaniji u li permezzu li dawn ikollhom iktar xogħol. Jekk aħna ħanna irdu l-kumpaniji u jkollna wisq burokrazija u ikonna proporzjonalità u effettività e nkunu moderati. E Jiridu kun hemm ta' informazzjoni fejn ikun hemm neċessarju. Grazzi tassew għal żewġ minuti sur Zimon. Grazzi. Huwa il-leġittimu huwa mhux illegali li dawn il-prassi ġew tolerati wis fit-tul l-Unjoni Ewropea ċittadini tagħna ma kienu jafu xejn biha sa ftit xrilu. Qabel l-affarijiet ħarġu fil-beraħ fid-daw tal-Lux Leaks għal-grazzja talla. Ovvjament kien hemm il latturi l-kbar li ġew il-permess li jinegozjaw kif jaqblilhom ma' gvernijiet li ħallew jagħmlu li jridu. Aħna għandna bżonn trasparenza u għadek li għamet il-Kummissjonija li għamlet il-dittib pedamenti u jekk nitolerawa jekk nalqu għajnejn għalija di maċ tista' issir. Aħna rrid ikollna iskambju ta' data relevanti bejn stati membri. Iżda kena dan l-arranġament fil-passat. Aħna rridu naċċertaw illi hemm sanzjonijiet biex eh, jekk aħna ma nagħtux din l-informazzjoni. Fiskambi tad-dejta. U għabbis din l-istanza li jridu u bat li aħna ħarnirnexxew. Aħna ħajkonna reġistru ċentrali illi ser jieħu l-lista inventorju ta' dan ir-regolamentazzjonijiet tat-taxxa u nittama illi il-persuni eh, kollha involuti fl-operazzjonijiet ta' taxxa fil-fatt jiddikjaraw il-dħul tagħhom kif suppost biex din l-informazzjoni wkoll tiġi pubblikata tal-kull tip ta' reġistru irid jiġi ikun fid-dominju pubbliku. Il-Kummissjoni qed taħdem biex ikolla t tieni pakkett ta' trasparenza għal Ġunju u nixtieq inħeġġiġkom biex tgħidulna x'namlu mod ċaru tont barra minn hekk. Meta inti għandek pajjiż eh, reportaġġ ta' pajjiż pajjiż inti għandek bżonn trasparenza. U rridu naraw illi dak li huwa illeġittimitu l huwa legali għadha. Grazzi ħafna il-kellim li jmess wassur Rosati. <coughs> Grazzi ħafna, Iva. Tekniċi diversifikati li huma nofsum legali u nofsum mhumiex għedin jintużaw bħalissa, u mżan ċugma siju jaqqa budget stana, nasib li l-proposta tal-Komissjoni hija l-ewwel pass biex aħna naraw li jkollna daqsxejn iktar ordni f'dan il-qasam. Għandna skambju obbligatorju ta' informazzjoni Dan il-qasam. Nixtieq ringrazzja ħafna lis sinjura Kalli, lir-rapporter, talli prezentatinna rapport tajjeb ħafna. Hemm spet wieħed ta' kontroversja fuq paragrafu 25, ir-rapporter qiegħed edanzi, anzi skużawni tissuġġerixxi hawnhekk illi għandu jkun hemm rata ta' taxxi tal-kumpaniji illi tkun introdotta fuq livell minimu ħalli bekk aħna nevitaw kompetizzjoni ta' dannu. Aħna rridu naraw li fil-fatt eh, il-problemi għedin emmek minħabba l-infrastrutturi meħtieġa mhumiex din emmek. Allura jina naħseb li l-idea ta' rata minima ta' taxxi tal-kumpaniji mhix idea tajba minħabba li ħajkun hemm stati membri li ma jistgħux joffru din it-tip ta' trattament, dan tip ta' trattament ta' preferenzi għal kumpaniji, mbagħad hemm kwistjoni ta' diskrezzjoni u wkoll għandha x'taqsam ma' deċiżjonijiet ta' taxxa ta' dan it-tip. Grazzi ħafna issa Sinjura Dodd Securebok. Eżis kollegi, jiena niftakar li kont għek ħames xhur ilu f'din l-istess sala wara l iskandu tal-Lux Leaks u issa hawnhekk rġajna l-tqajna U tajra xarajn ilu wkoll wara skandlu ieħor li Swiss Leaks. U issa għanna tweġiba minna tal-Kommissjoni jina nilqa l-miżuri li toħroġ bihom il-Kommissjoni fuq ir-regoli tat-taxxi issa għanna bżonn li azzjoni iktar stretta jekk aħna rridu eh, nindirizzaw it-ħassib u l-istennijiet ta' ċittadini tagħna. Jina jkolli ngħid illi l-approċċ tal-Kommissjoni ma kienx daqshekk b'saħħitha f'dak l-għandu x'jaqsam rekomendazzjoni tal kull pajjiż u nittama li l-Kummissjoni qed tippermettilna li nkomplu bix-xogħol intern tagħna li promovu din il-miżura u nixtiequ li fuq livell pubbliku huma jappoġġjaw iktar azzjoni ħalibek aħna nkomplu għaddejjin bil rekomendazzjoni tal kull pajjiż b'mod speċifiku jiena eh, nista' ngħid li diġà għandna provi li m'għandniex impatt f'dawn ir-rapporti għal pajjiżi u dan żgur ħajkollu impatt pożittiv fuq l-SMEs li bħalissa ma jistawx jikkompetu ma dawk il-kumpaniji li jistaw jaħbu il-profitti tagħhom u eh, bekk jiddikjaraw inqas jiena nittama li l-Kummissjoni verament ħat appoġġa l-ħtiġa li jkun hemm rapporti għal kull pajjiż U aħna mhux biss nappoġġaw il-proposta ta' CCCTB, iżda il-lista negattiva ta' dawk in nis li fil-fatt ikunu qegħdin jipprattikaw evażjoni ta' taxxa jew pratiġi negattivi ta' taxxa kif ukoll issa ta' tax havens. Grazzi ħafna issa lis sur Van der Kendelare. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li kompetizzjoni bejn l-istati membri xi ħaġa ta' benefiċċju iżda kompetizzjoni ta' vera tista' tkun biss jekk ir-regoli għal kulħadd ikunu l-istess u r-regoli jkunu trasparenti. Il-pakket ta' trasparenza fiskali tal-Kommissjoni huwa l-ewwel pass importanti u naħseb illi jista' jitfaktar dawl fuq is-sistemi fiskali, però jiena nistanna li jsir iktar mhux biss illi joħorġu biss il-miżuri, iżda kol b b'sistemi ġodda wara Swiss Leaks u Lux Leaks aħna nafu li għandna bżonn ta' taxxa ġdida s-CCCTB. Iżda meta aħna ħanamlu hekk nistgħu forsi niġġieldu kontro l-evażjoni u levitar ta' taxxa u bekk aħna nkunu nistgħu verament nibdew nagħmlu progress. Aħna nafu għalfejn dan id-dossier qiegħed ikun imblukkat u naħseb li issa wasal il-waqt illi fil-fatt dan il-punt jitressa għad-diskussjoni d-dim il-kapitali tal-istatu tal-gvernijiet jekk aħna ma nixtiqux li jiddominaw il-kumpaniji kbar fl-Ewropa rridu nkun iktar attivi. Grazzi ħafna Sessur Langen għal-minuta. Signora President, grazzi ħafna. Id-diskussjoni dwar ir-rapport tal-annwalità taxxa mhix xi ħaġa illi hija xi avveniment. Aħna f'dan l-aħħar 20 sena dejjem tkellimna fuq it-talba l-iktar trasparenza iżda dan ma sar xejn dwaru. Il-Kummissjoni raqdet fuq l-iskrivanija jkolli ngħid ma għamlet xejn u jiena nasib li din hija xi ħaġa li hija meħtieġa allura huwa importanti li aħna nilqgħu bissieħ dawn l-ewwel passi li qed jittieħdu bil-miżuri sabiex naħna nevitaw l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa din hija importanti ħafna għal għal 20 miljun kumpaniji żgħar ta' daqs medju kif ukoll ċittadini tagħna u jekk nara li hemm sa biljun euro li jintilfu minħabba l-evażjoni tat-taxxa jiena naħseb li l-Istati Membri jridu jieħdu azzjoni u sissa kienu l-Istati Membri illi minħabba għajnuna indiretta tal-Kummissjoni ma waslux għall armonizzazzjoni fiskali aħna mhux qed nitkellmu fuq armonizzazzjoni sħiħa fiskali fuq kull livell, iżda qegħdin nitkellmu fuq strateġija armonizzata kontra it-tax dumping fin kif ukoll kontra l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa. Ħalli bekk verament ikunu nistgħu nkunu iktar kompetittivi u ma nippermettux li jkun hemm dan il-fenomenu ta' ksur ta' liġi fil-qasam ta' taxxa. Grazzi ħafna Sessur Hayes. Grazzi ħafna Sinjur President. Jiena Eh, verament favur il-proposti li ħarġet bihom il-Komissjoni ġimgħa li għaddiet u kontent ħafna bil-fatt li aħna qegħdin naffazzaw fil-qasam tal-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni dwar it-taxxa. Jiena naħseb li ċittadini Ewropej huma ta' ferma waħda dwar it-taxxa u jixtiequ l kumpaniji l-kbar ikunu qegħdin jħallsu semhom. Iżda jien ma naħsibx li ċittadini iridu kodiċi ta' taxxa armonizzat bisħieħ, jiena naħseb li fl-ħar mill-aħħar din hija kwistjoni li għandhom jiddeċidu l-Istati membri permezz ta' leġiżlazzjoni u miżuri adattati l-Istati membri. Iżda jrid ikollna pożizzjoni iktar aggressiva dwar il-kumpaniji l-kbar ħafna li qegħdin jużaw il-faċilitajiet li aħna din nipprovdulhom sabiex jivitaw it-taxxa. U din xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu apparti minn hekk irridu niddiskutu b'mod radikali kemm f'dan il-Parlament kif ukoll b'nadi oħra, speċjalment f'dan il-Kummissjoni dwar rad ta' taxxa effettivi minħabba li hemm ħafna stati membri li jgħidu li għandhom rata ta' 30% iżda fil-verità ir-rata ta' taxxa tkun ta' 8 jew 9%. Dan id-dibattitu fuq ir-rata ta' taxxa effettiva hija huwa dibattitu importanti minħabba li dan huwa l-unika meta kif aħna nistgħu nitfgħu iktar dawl u iktar trasparenti differenza f'din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall-proċedura ta' catch di nista' naċċetta biss nofs mill ma li jixtiequ jitkellmu ħa naċċetta sitt membri u nistidinkom nibdew bis-sur Caputo. Mr. Kelly. Grazie ħafna, Signor President. Naqbel perfettament mal-kollega tiegħi Sur Hayes dwar dan id-dossier. Aħna naqblu perfettament mal-fatt li l u l-evazzjoni tat-taxxa u l-iskambju ta' automatiku tal-informazzjoni fil-qasam tat taxxa huma elementi essenzjali li qegħdin fil-qalba ta' din il-proposta u aħna nilqawhom bissieħ issa li konna CCCTB u proposti dwar din it-taxxa dawn huma affarijiet li aħna ma nistgħux naċċettaw. Jiena naf li hemm numru ta' pajjiżi żgħar illi għandhom problemi b'din il-proposta ta' CCCTB. Naħsbu li din hija ta' diskriminazzjoni kontra l-kumpaniji żgħar, kompetizzjoni hija l-ħajja tal-kummerċ iżda din tmur kontra wkoll ċertu sistemi ta' ċertu stati membri din raġuni aħna nixtieq nisqu fuq il-fatt li ma nistgħux naċċettaw din il-proposta u aħna votajna kontra din il-proposta ta' taxxa ta' CCCTB anka qabel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa' Sinjura Flashikova. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Komissarju, l-politika ta' taxxa. Inna nipruvaw eh, ninsewa fl-Unjoni Ewropea dejjem twarbet minħabba biża ta' armonizzazzjoni fil-qasam fiskali. Iżda jiena naħseb li l-armonizzazzjoni fiskali għandha tkun id-deċiżjoni finali. Naħseb li qabel irridu nagħmlu arranġamenti oħrajn iktar immedjati li jistgħu jgħinulna niġġibdu kontra l-evażjoni tat-taxxa u illi nejnu illi il-kumpaniji ma jqodux jippruvaw jevitaw it-taxxa u jsibu l-aħjar pajjiż sabiex iħallsu mill-inqas pereżempju il-kumpaniji tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja. Hemm min ħallas pereżempju xorta waħda l-assigurazzjoni fuq il-ħajja fis Slovakkja, iżda mbagħad huma jkun jgħixu bandoħra jkollhom domiċilju bandohra, ġifieri aħna rridu nħarsu l-interessi ta' ċittadini l-ewwel qabel kollox. Signor Tomacic. Grazzi ħafna, Sinjura President, irridu niżguraw illi il-kumpaniji żewġ ta' daqs medju ma jitpoġġix piżejjed fuqhom minħabba rati ta' taxxa eċċessivi, iżda nixtiequ l-Istati Membri wkoll ikollhom politika fiskali illi jistaw jirriflettu t-ġijiet tagħna rridu niġġieldu kontra l-evażjoni u l-frodi fil-qasam ta' taxxa iżda dan jista' jkun xogħol siwi biss jekk l-istati membri jużaw proċeduri amministrattivi sabiex jistimulaw din l-ekonomija li għadha tereq. Jiena ma naqbilx ma dak il qalet ir-rapporter dwar ċertu pajjiżi illi għandhom sistemi kompetittivi, dan mhux tor tagħhom. Huma il-pajjiżi li baqgħu lura li għandhom problema, mhux dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna jina favur il-kontenut dan il-rapport annwali ta' taxxa ħna kanna bżonnu dan il-rapport wara l-iskandlu tal-Lux Leaks. Għanna bżon ta' aktar trasparenza, aktar armonizzazzjoni u iktar partiċipazzjoni ħalli dawk iċ-ċittadini illi jħallsu t-taxxa jistgħu jaraw li hemm iktar trasparenza, it-tassazzjoni għandha tkun hemm. Fl-interess tal-ekonomija reali jridu nikkastigaw dawk illi jippjanaw b'mod aggressiv it-taxxa, dawk illi jipprattikaw evażjoni u vitar tat-taxxa. Is-sanzjonijiet fil-qasam tat-taxxa għandhom japplikaw. Apparti minn hekk, naħseb illi rridu nikkonsidraw ukoll it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji ħalli bekk niġbru iktar fondi ħalli nirriformaw ukoll il-sistemi tal-vat dinja dan huwa bżonn ieħor. Aparti minn hekk jiena nixtieq ngħidlek proset tal qed ikollok din perspettiva eh, internazzjonali dan huwa dak li huwa mistenni minna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sur Vigas. Dan id-dibattitu huwa ipokrizija sħiħa. Il-President Juncker talab iktar riforma iżda għal snin sħaħ kienet jittollera prattiċi ta' evitar ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa. Jiena naħseb illi dawn huma prinċipji li m'għandhomx ikunu mandatorji għal ħadd u qed naraw illi għandna miżuri li mhumiex qegħdin jippruvaw isolvu il-kawża tal-problema. Il-kawża tal-problema hija privatizzazzjoni ta' l-ekonomija li ħalqet imperi sħaħ il-bażi il tat-taxxa tal-kumpaniji, il-ċaqliq ħiles tal-kapital, l-vitar ta' taxxa, l-evażjoni ta' taxxa. Dawn l-affarijiet kollha huma problemi marbutin mal-fatt illi s-seta politika hija iktar b'saħħitha mis-seta ekonomika. Grazzi ħafna issa l-aħħar kellima hija Sinjura Luna Ċek. Grazzi ħafna Sinjura President, Sur Kummissarju, Eżis eh, ħbib, eh, Sinjuri li għadin janka fil-gallerija, wara l-iskandlu tal-LuxLeaks, il-President tal-Kommissjoni Junker għal u jgħed illi mux ħajkun hemm iktar evażjoni ta' taxxa. Aħna nafu issa li permezz ta' dan li Proponit il-Kummissjoni, dan huwa l-ewwel pass importanti, iżda dan mhux biżejjed, hemm bżonn illi settur pubbliku jkollu iktar fondi sabiex jinvestu fis-sistemi fiskal, fis-sistemi ta' edukazzjoni u bosta sistemi oħrajn. Allura f'pajjiżi fl awstra kif ukoll f'pajjiżi oħrajn huwa importanti li aħna nieqfu nittoleraw dawn is-sigriti tal-banek u mhux biss minħabba il-banek iżda anke sabiex intejbu ukoll l-individwi. Ma nistgħux nittoleraw li l-individwi individwi u koll ikun jistaw e, jevitaw ju jamlu evazjoni ta' taxxa. Ħna irridu nġildu kontra il-frodi fil-qasam ta' taxxa li qed isir fuq volum e, kbir, volum kbir ħafna dan it-tip ta' frodi. Irridu naqtaħ darba l-dejjem. Din responsabilità tagħna viżavi ċ ċittatini. Grazzi ħafna issa nistieden lill-Kummissarju Muskovici sabiex item id-dibattitu. Signora President, Signuri, jena fil-qosor nishtiq nibda billi nirringrazzja lilkom il-koll li tkellimtu matul dan id-dibattitu. Nishtiq illi najt li minn dan id-dibattitu jiena fimt li hemm ħafna għanijiet differenti iżda ħaġa li taqadna l-koll jalli jahna nishtiqu iktar trasparenza, u li jikonna ehm, iktar ġustizja, iktar kompetizzjoni għas-swieq dinji aħna rridu il niprovdu l amministrazzjoni tat-taxxa tal-istati membri il-mezzi sabiex jeżerċitaw il-prerogattiva tagħhom li kienet imdajfa Dan huwa l-messaġġ li għadin eh, aħna nibadu l-Ministru tal-Finanzi u rridu nibatu wkoll il-Gvernijiet Nazzjonali li f'dan il-qasam għandhom kompetenza speċjali u responsabilità kbira. Jekk aħna nixtiequ illi nagħmlu progress f'dan il-qasam, nixtieq illi naddi ftit kummenti dwar x'nistgħu nagħmlu. Jiena nixtieq ngħid illi nemmen illi dak li qed nipproponu huwa verament dwar il-kontenut tal-miżuri, affarijiet li għandu xaqsma trasparenza u li jistgħu għastuna l-iktar progress. il ġimma diħna ħana ħan proponu ċertu miżuri iktar konkreti kolli ngħid li qatt sissa ma kellna approċċ daqshekk ambizzjuż imħabbar mill-Kummissjoni dani joħodna li lin minn dak li għamilna mis-snin 77 il-qudiem. Naħseb li dinja fażi ġdida illi Eh, fil-fat mux għan fiħin nifsu, zda ħajwassalna dan il-proċess għal proċessi oħrajn, ħajkonna stadji ġodda li wasruna l-iktar trasparenza. Jiena għettilkom li jiena lest li nanalizza situazzjoni flimkien ma'kom, semmejtu kol il-rapporti speċifiċi għal kol pajis U veru dak li aħna qegħdin nagħmlu mhuwiex għalina biss aħna parti minn għafas internazzjonali fejn hemm l-OECD u bosta inizjattivi oħra dinjin li rridu jitqisu għandna bżonn li konnektar aktar kooperazzjoni, kooperazzjoni manka ma' pajjiżi terzi, pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Nixtieq insemmilkom qasam ieħor importanti li huwa l-ftehim dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni mal-Iżvizzera Dan kien ftejim il rappreżenta rivoluzzjoni u dan kien ftejim li dan is-sajf. Jiena naħseb illi verament irnexxina nistabilixxu xi ħaġa importanti ħafna ma' pajjiż fejn hemm ħafna banek internazzjonali. Aħna nixtiequ illi nappoġġjaw il-ħtiġijiet U li nissodisfaw istanijiet ta' ċittadini ma jixtuqux jibqaw jittolleraw l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa u qegħdin jisforzaw l istat membri sabiex jiffaċċaw ir-responsabilità tagħhom waħna nixtiequ li intom minnaħat tal-Parlament Ewropew taħdmu magħna 8 fit U jiena lest li nisma il-proposti ta' u dak kollu li qed mil mill-Kumitat Ekonomiku għawek fin dan il-Parlament Ewropew ħajkollu eh, importanza kbira ħalli bekk aħna nagħtu iktar eh, informazzjoni fidejn il-pubbliku dwar l-Unjoni Fiskali u anka ħalli bekk intom tistgħu tgħinuna ħalli naħdmu flimkien fuq dan is-suġġett tant importanti. Grazzi ħafna issa nistieden lis-Sinjura Kajli sabiex tikkonkludi. Grazzi ħafna tal-li tkellimtu, eżis kollegi, grazzi tal-kontribuzzjonijiet u grazzi ħafna li shadow reporters illi għamlu eh, ta' u l-kontribuzzjoni tagħhom mhux bis mill-perspettiva politika u nixtieq ninsitu kolli hemm numru ta' kapitli li dwarhom ma stajniex sfortunatament niftemu bħal kwistjonijiet ambientali u il-potenzjal per eżempju illi nġeneraw iktar tkabir ekonomiku u eh, opportunitajiet ta' xogħol u l-protezzjoni tal-whistleblowers. Ipermettu li wkoll nirringrazzja lill-Kummissjoni lis sur Moscovici tal-li ħaq impenn li jaħdem magħna u li jismana u anka li qed jippjana jippreżentalna aktar inizjattivi matul din is-sena. U aħna qed neħdu gost ukoll il-kunsill lest li jismana wkoll u nixtiequ li jkollna pożizzjoni koerenti u konkreta ħalli bekk ħana nkun nistgħu nistabbilixxu politika ta' taxxa trasparenti responsabbli għall-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom il-koll u nittamaw li aħna ħankomplu naħdmu ħalli navvanzaw f'dan il-qasam fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Grazzi intem dan id-dibattitu.